Eh, notifiki, allora il-minizza approvati. Nibdew id-dibattitu fuq il-preparazzjoni tal-Kunsil u nadi l-kelma l-rappresentant tal-Kunsil. President, membri onorevoli, Presid Vice President tal-Kommissjoni, jena kontent li nieħu sem din l-lum uh, eh, u fuq il-preparazzjoni tal-summit tal-ġemad diħla. Hemm ħafna eh, eh, problemi li se nitkellmu fuqhom id-difiża l-Unjoni Ewropea